Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kollegi. Il-kollegi tiegħi Franċiżi u ftit oħrajn. Aħna għandna din il-laqa konġunta Issa qed niltaqgħu bħala l-Kumitat Ikon ħalli nistgħu nerġu nagħmlu konsultazzjoni. Il-Kunsill informana li Koreper il-mif li il-miftnejn li kienu favur nixtieq najdilkom li f'April tas-sena l-oħra nkludejna l-proċeduri relevanti Il-ġimgħa l-oħra kellna il test konsolidat ftehim bejn il-Kunsill u il-Parlament. U dan kien disponibbli għal membri ta' ikon issa se nivvotaw fuq jekk aħna naqblu Nixxieqna din mikrofonu l-ewwel qabel kollox lir-rapporter. Mela dwar l-appoġġ għal dan il-rapport importanti meta naħsbu dwar tranzazzjonijiet b'ażati fuq il-ħlasijiet u sar xogħol eċċellenti u ovvjament nixtieq nirringrazzja l-Kunsill il-Kummissjoni u l-Kunsill. Grazzi, qabel ma niproċedu għal vot, nixi nkunna naf jekk il-kollegi għandhom il-karti tagħhom ta' votazzjoni. Iva, mela nistgħu nagħmlu verifika elettronika biex eh, naċċerta li kulħadd għandu l-kwota. Namlu verifika elettronika, niftu l-votazzjoni. Es haben noch sechs Kollegen, fünf noch nicht abgestimmt. Hemm kolli ħames kollegi li għadhom ma votawx. Għalhekk irridu mela naraw kemm il-karta ta' votazzjoni ġiet użata hemm erba' kollegi li daħlu l-karta tagħhom imma ma votawx ma fsux il-buttuna l-korretta. il-votazzjoni maluqa il-gruppi kollha mela di votaw votazzjoni nominali għal riżultat fuq mif tnejn votazzjoni miftuħa. Haben alle abgestimmt? Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa. Ġiet dotata bi maġġoranza wiesa niftraħ li tim kollu ta' dawk li negozjaw l rapporter f'April dana sejja taħt il-plenarja tala darba il-lawyer linguist l-avukati lingwisti approvaw it-test. U Għalek nistaw naddu għal vot fuq il-rapport fuq il-politika ta' kompetizjoni. I'll be very brief, Chair. Well, it's, it's things should get on with the voting. Just thanking all, all the uh, shadow rapporteurs that have been uh, contributing great. Ix-shadows ikkontribwixxew fi spiritu ta' kompromess u bekk se jkollna opportunita sabiex nibatu sinjal ċar bi maġġoranza wisa. Grazzi, għalek nistaw naddu għal-votazzjoni kompromess A. Min huwa Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Menda? Erba' sittin favur kontra astenzjoni. Jiet għandridu namlu verifika fuq emenda 64, votazzjoni miftuħa. Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Mela issa se nagħdu l-kompromess B min huwa favur, kontra, astenzjonijiet. għaddit Emenda 68 min huwa favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Amenda 70 min huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 72 namlu verifika. Naħa namlu verifika fuq eh, l-emenda 70 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa maddiċ peress li kienem voti indaqs kelli raġun jiena kollegi tridu dejjem temnu li jiena dejjem ikolli raġun. Għandkom xejdu, eh? Tridu tejdu li eh, ċerja f'kollox, mela, emmenda 72 minu huwa favur kontra Jidir li li um, vot maqsum ma naħseb li ġi adottat nistaw namlu verifika. Eja namlu verifika fuq emenda 72 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U għawnek ċer kellu raġun. Din l-emenda għaddit, ewa issa mela din l-emenda 73 issa taqad, eh, ċesqet għal kompromess E, 74 minn favur, kontra, astenzjonijiet. Nistaw namlu verifika 74, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess ċe minn huwa favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess D min huwa favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 84 min huwa favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 85 favur, kontra, astenzjonijiet se jkollna bżonn nagħmlu verifika elettronika fuq emenda 85. Votazzjoni miftuħa u issa uwa Għaddit. Emenda 86 min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 87 min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 88 min huwa favur kontra Stenzjonijiet? maddiċ. Emenda 89 min huwa favur kontra astensjonijiet Maddiċ. Emenda 90 min huwa favur kontra astensjonijiet Maddiċ. Emenda 91 min huwa favur kontra Maddiċ. għasab li ġiet ma se jkun bżonn nablu verifika fuq wieħed u design, votazzjoni miftuħa. Die Abstimmung ist ein S&D zu viel. Wis eh, SNDs li qed sem votazzjoni magħluqa Għaddit. Kompromess E min huwa favur kontra, astenzjonijiet, għaddiet. emmenda 97 min huwa favur kontra, astenzjonijiet, maddiet, Amen, kompromess F. Min huwa favur kontra, astenzjonijiet, Naħseb li għaddiet imma aħjar namlu verifika elettronika fuq kompromess F, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddiet. Issa nistaw naddu għal emenda 108 minu għafavur, favur, kontra, stenzjonijiet, għaddit. Emenda 109 minu għafavur, favur, kontra astenzjonijiet nixtieq jiena nagħmel verifika hawnhekk votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddiet. Emenda 110 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 112 min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 113 min huwa favur kontra astenzjonijiet sfortunatament maddiex kompromess ġej min huwa favur Ah, vot maqsum, vot maqsum, kompromess ġeħan votaw fuq l-ewel parti. Umbat, naddu għattini parti, l-ewel parti, minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet, it-tieni parti, minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet, nishtiq namel verifika elettronika, t-tieni parti ta' kompromess ġe qed nagħmlu verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma ditx. Jiġifieri se jkollna bżonn inkomplu bi 119. Rapport rapporter huwa favur 119 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 120 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet 121 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess akka minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 126 minn huwa favur kontra astenzjonijiet naħseb ġiet rifjutata imma nistgħu nagħmlu verifika elettronika 126 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 127 min huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ 128 min huwa favur kontra astenzjonijiet Addiċ. 129 min huwa favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 132 min huwa favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 133 favur, kontra, l-SND huma kontra. Astenzjonijiet se jkollna bżonn nagħmlu verifika elettronika ta' 133 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 134 favur kontra astenzjonijiet naħseb li se jkollna bżonn nagħmlu verifika hawnhekk ukoll fuq 134. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 135 favur kontra. Astenzjonijiet. Għasib għaddiet. 136 favur kontra astenzjonijiet għaddit 137 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit 138 minna huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiċ. Issa se nivvotaw fuq test oriġinali ta' paragrafu 10 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 139 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddeċ emenda 140 minn ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess i minn ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 143 ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet Eh, skużani, 144 favur kontra astenzjoniet għaddit, kompromess i eh, favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 153 favur. Nistaw naraw min huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 154 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 155 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 156 favur kontra astenzjonijiet irridu namlu verifika naħseb ġiet adottata Irridu namlu verifika 156 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa. Għaddiet. 157 min huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ 158 Jekk tridu nistgħu nagħmlu verifika elettronika fuq 157 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet 158. Min huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet? Naħseb li jridu namlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 159 min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 360 minu a favur kontra astenzjonijiet maddiċ 161 minu a favur kontra astenzjonijiet maddiċ 162 minu a favur kontra astenzjonijiet maddiċ 163 minu a favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 164 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess k. Minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess L favur kontra astenzjonijiet għaddiet Emenda 168 minnu huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 170 minnu huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 171 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nistaw namlu verifika elettronika fuq 171 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 173 min huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet naħseb li se jkollna bżonn nagħmlu verifika elettronika, votazzjoni miftuħa. Amali, abgestimmt. Kroati vota, votazzjoni marruħa. Għaddit. Mija u 74 fawur kontra. Astenzjoniet mill-lider l-ħodor mandomx opinjoni. Għaddit. Tajjeb. 175. Favur kontra. Astenzjoniet. Għaddit. 176. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għamlu verifika. Jider għonek il-li maddiċ. Votazzjoni miftuħa. Kati vota. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Għamilna sew ċakjajna. 177 favur kontra astenzjoniet. Għaddit. 183 favur kontra astenzjoniet. Maddiċ 184 favur kontra astenzjoniet Għaddit. Iva. 185 fuq. Kontra. Attenzjoni. Għaddit. 187 favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. 188 favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Emenda 180 favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddeċ. 190 favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddeċ. Mela nevutaw fuq test oriġinali tal-paragraf 14. Favur kontra astenzjoniet. Maddeċ. Emenda 191 favur. Kontra. Astenzjoniet. Manteġ. Nistaw namlu verifika. 191. Votazzjoni miftuħa. Kolati vota. Votazzjoni manuqa. Għaddejt. Emenda 192 favur kontra astenzjoniet, għaddit. 193 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 194 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 195 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 196 favur, kontra astenzjoniet, għaddit. 197 favur, kontra, astenzjoniet. Namlu verifika unek, 197, votazzjoni ftuħa. Kolate vota. Votazzjoni marwa. Għaddit. 198 favur kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. 199 favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Mitej, Favur. Kontra. Astenzjoniet. Mitej 201. Favur. Kontra Astenzjoniet. Maddiċ. Test oriġinali. Tal-paragrafu 15. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Nishtiq namra verifika unnek. Fuq il-test oriġinali ta' paragrafu 16, il-votazzjoni virtuali. Votazzjoni manuali. Għaddit. Il-kompromess M. Favor. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Emenda 206. favor. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Emenda 207. Favor? Kontra. Astenzjoniet. minix zgur. 207 namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota? Votazzjoni marruħa. Għaddit. Emenda 208. Favur? Kontra? Astenzjoniet? Ma għaddiċ. 209. Favur? Kontra? Astenzjoniet? Mandiċ. Il-kompromess enne. Menu favor, Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Emmenda 211. Favor, Kontra. Astenzjoniet. Verifika 211 allora. il-votazzjoni miftuħa. 211. Votazzjoni. Kuħati vota? Votazzjoni marruqa. Issa ċar, eh, ma ddeċ. 212, favor. Kontra. Astenzjoni. Għaddit. 213, favor. Kontra. skużawni, 214 e, favur 214 issa qed nivutaw. Favur kontra astensjoniet, Maddiċ. 215 favur. Kontra. astensjoniet. Naħseb li hawnhekk ir għu huwa pero id rridu nagħmlu verifika 215. Votazzjoni ftuħa. Kulħadd ivota. Il-votazzjoni t magħluqa. Ok, tajab, għaddit. Issa għanna l-emenda 216 favur. Kontra. Astenzjoniet. Ma ddeċ. 217 favur. Kontra. Astenzjoniet. Ma ddeċ. 218 koperta mill kompromess essa, mela nivutaw test oriġinali essa. Test oriġinali ta' paragrafu 18, favor, kontra. Astenzjonijiet. Għaddi. 219, favor, Kontra. Astenzjonijiet. Bżon namlu verifika verifika fuq eh, l-emenda 219. O, tajjeb, ċar, ġit adottat, tajjeb. 220, skużawni, għed. Iż-żewġ gruppi gbar ivvotaw fu l-imkien. Eh, u hija ħaġa li mamlux qabel. Emenda 220, favur. Kontra. Astenzjonijiet Maddiċ. Ima, jena kontent nistaw namlu verifika. L-emenda 220, votazzjoni miftuħa. Kolħat il-vota. Votazzjoni maluħa. Għaddit. Kompromess O. Oh. Vot maqsuma nek. L-ewwel parti. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet l-ewwel parti. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 225 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Nista' namel verifika wkoll. 225 votazzjoni miftuħa. Kolati vota, votazzjoni marruħa. Ma għaddiċ. 226 favur kontra astenzjoniet għaddit 227 favur kontra astenzjoniet Iva, din hija koperta din l-emenda. Mela issa għadu għall-emenda 230. Favur, kontra, azzjonijiet għaddit. 231 favur kontra astenzjonijiet, għaddit. 232 favur kontra astenzjonijiet, għaddit. 233 favur kontra astenzjoniet ma għaddiċ. Kompromess pe favur kontra astenzjoniet għaddit. 239 favur kontra astenzjoniet namel verifika. 239 votazzjoni miftuħa. Kulħat il-vota. Votazzjoni marroqa. Għaddit. 240 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 241 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 242 favur kontra astenzjonijiet għaddit il-kompromess Q favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 247 favur kontra astenzjonijiet għaddit Emenda 248 favur kontra. Astenzjonijiet. Għaddit, maġġoranza kbira. 249 favur kontra. Maġġoranza akbar. Għaddit. 250 favur kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ 251 favur kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ 252 favur kontra astenzjonijiet mandiċ. Kompromess R favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 256 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess S favur kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda 259, favur, kontra. Astenzjoniet. Namel verifika. Emenda 259, votazzjoni miftuħa. Kolati vota? Votazzjoni manuqa. Addit. favur kontra astenzjoni Emenda 262 favur kontra astenzjoniet għaddit. Favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 264 favur kontra astenzjonijiet. Namel verifika. Liberali, nitlobkom tiħdu sem fil-vot. Votazzjoni miftuħa. Għatma naf eh, kif għetti eh, votaw. E, Il-votazzjoni maluqa għaddit. Inkomplu. 265 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika fuq L-emenda 265. Kulħadd il-vota? Il-votazzjoni malwa. Maddiċ. Maddiċ. Emenda 266 favur kontra Astenzjoniet. għaddit emenda 267 favur kontra Astenzjoniet. maddiċ Uh, 26 favur kontra uh, eh, astenzjoniet għaddit emenda 273 favur kontra astenzjoniet maddiċ Test oriġinali, 27, favur. Il-votazzjoni miftuħa. Emenda 273, favur. Kuħati vota, votazzjoni maluqa. Maddeċ. Issa nistan nivota fuq test originali, paragrafu 27, favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 274. Favur kontra astensjoniet Addit. Emenda 275. Favur kontra astensjoniet. Addit. Kompromess V. Favur kontra astensjoniet. Addit. Emenda 278. Favur nistaw namlu votazzjoni in blok le. 283 favur kontra għaddit 284 favur kontra astensjoniet għaddit 285 favur kontra astensjoniet għaddit 286 favur kontra astensjoniet għaddit 287 dana kienet votazzjoni ċara 286 kien kienet kienet ċara nista' nagħmellek imħatra. Sur Giggold. Namlu verifika jek tridu. Mela, il-ħodor qed jitolbu illi namlu verifika fuq din l-emenda. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa e, u għaddit. Dan huwa l-vantaġġ ta' meta wieħed ikun bil-qeda hawnhekk fil-oli. Eh, l-emenda li mis taddi. Mela, essa, nerġaw l-ura u nimxu bil-mod. Kompromess W, favur kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda 28, favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Emenda 29, Namlu verifika fuq l-emenda 28, votazzjoni ftuħa. <laughs> Għammim ma jifimx il-ċermanisti għax għandi accent bavaris. Disa 29. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maġġoranza tajba. Il-liberali kienu favura unnek. Namlu verifika tajjeb 29 Votazzjoni miftuħa. Kolati vot. Votazzjoni marruqa. Tajba, ma tajjeb, ma diċti. Grazzi sur Langer. Kompromess X. Favur. Kontra. Astenzjoniet Għadda l-kompromess. Kompromess waj, favor, kontra. Astenzjoniet. Għadda l-kompromess. Emenda 39, favor, kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Emenda 40, favor, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda 41, favor, kontra. Astenzjoniet, għaddit Emenda 42 favur kontra. Astenzjoniet. Mandiċ. Il-test e oriġinali, e premessa ċe, favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 44 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 45 favur kontra astenzjoniet, għaddit. Kompromess Z, favur, kontra, astenzjoniet, kompromess għadda. U emenda 51, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Kompromess AA, favur, kontra, astenzjoniet, għadda kompromess Emenda 55 fuq kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 57 fuq kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda AB favur kontra astenzjoniet għaddit. Test oriġinali favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 2 favur kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Emenda 3 favur kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Test oriġinali. Favur kontra astenzjoniet, maddiċ. Emendat numru 1 favur kontra astenzjonijiet, maddiċ. Tlieta, test oriġinali għaddit, ċilazzjoni numru 4, test oriġinali favur kontra emenda numru 4, Hemm gruppi oħrajn li għandhom uh, votazzjoni differenti. Favur, emenda numru 4, favur kontra astensjoniet għaddit, emenda 5, favur kontra astensjoniet maddiċ, emenda numru 6, favur. Ne rridu nivutaw test oriġinali. Test oriġinali. Għana kontenti li jintkom edin għonek. Il-prudenza tal efko essa l-emenda numru 6. Favor, kontra. Astenzjoni ma ddiċ. Essa l-istess regola t-applika għall-emenda 7. Favor, kontra. Astenzjoni ma ddiċ. Amenda 8 favur kontra astenzjoniet maddiċ emenda disa favur kontra astenzjoniet maddiċ ċelazzjoni 11 test oriġinali favur kontra astenzjoniet għaddit 10 favur kontra astenzjoniet maddiċ l-emenda 11 favur kontra astenzjoniet maddiċ skuza l ċilazzjoni 16 test oriġinali favur kontra Astenzjoni, maddiċ emenda 12 favur kontra Astenzjoni, maddiċ emenda 13 favur kontra Astenzjonijiet, maddeċ. Amenda 14, favur. Kontra. Astenzjonijiet, maddeċ. Amenda 15, favur. Kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. Amenda 16. Kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. Amenda 17, favur. Kontra Astenzjonijiet. Maddiċ. Test oriġinali. Citazzjoni 24. Favur kontra astenzjonijiet għaddit? 25. Favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. 20 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Test oriġinali ċitazzjoni 27 ta' sa' 41. Favur kontra astenzjoniet? Għaddit, emenda sa' test. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Namel verifika. Emenda 19, l-votazzjoni ftuħa. Kulħat vota votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 20, favur. Kontra. Astenzjoniet. Nishtiq namel verifika fuq din. Emenda 20, verifika elettronika, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota votazzjoni maluqa ma Emenda 21 favur kontra. Astenzjonijiet. Namel verifika għawnek u koll. Et votaw fuq l-emenda 21. Votazzjoni miftuħa. Kolati vota? Votazzjoni marruħa għaddit. Imko paragrafu wieħed. Nista' nagħmlu vota amblok hawnhekk? Tajib. Pella paragrafu wieħed. Favur. Kontra. Namlu verifika Paragrafu wieħed imko votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Imko paragrafu 2 favur. Issa nistaw namlu vot blok minn paragrafu 2 sal paragrafu 19. Tajibek? Mela il-paragrafi kollha ħlief il-paragrafu 12. Hemm 2, 7, 8, 9, 15, 19. Favur. Iva, apposta jina ma tkellimx fuq il-paragrafu 12. Kollox ħlif il-paragrafu 12. Eh, eh, Il-15 ma nistawx. Jina ekkont fim, timmentkom għal 12 Tajjeb, mela. Stajna minni għom wahda wahda dawn il-paragrafi. 7, 8, 10, 12, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Emko 15, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Issa l-aħħar żewġ paragrafi 18 u 19 flimkien, rapporter grazzi, favur, kontra astenzjoniet għaddit, għaddew. U fl-aħħar namlu votazzjoni fuq il-test kif ġie emendat. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. U rapport ġi adottat 51 favur, grazzi u nifirħu l rapport ta' l-shadows. Zur Europäischen Investitionsbank haben wir ja verschoben, sodass die Abstimmung il-votazzjoni fuq eh, l-EIB ġiet posposta l-ek, issa wasanat mim tal-votazzjoni ħonna ġorna għal żewġ minuti. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, darf dann in unserer Tagesordnung fortfahren. Wir fahren Kollegi, eja ħankomplu bl-agenda tana tal-lum u nitħlu issa għal punti 13, 14 u 15 f'daqqa dawn il-dozjers tal-kwittanza. Nadjissa l-rapporter. Iġifiri jina nifsi, għalek għan kompli nitkellem. Matul id-diskussjonijiet, anzi, intom l-edin t-diskutu, Eliza, jekk joġbok, Mela, ħanibdow uh, b'dawn il-tlet rapporti tal-kwittanza għandi l-unur li jiena ħdimt fuq dawn għandi 26 emendi fil-rapporti. Għanna il-rapport ta' iba tal-ezmaw tal-Jopa. F'dawn il-let eh, um, dozers għandi uh, um, kommenti x'namel dwar il-prioritajiet u l motta kif ħadmu u anka dwar il-fondi illi intef, u anka dwar il-modell finanzjarju li kien qiegħed jintuża. Hemm ukoll referenza għal rapport ta' sena l-oħra anka mill-qorti tal-awdituri u anka wol tal-autorità bankarja fil-kuntest tal-Unjoni Bankarja u l-istruttura ta' supervizjoni eh, bankarja. Għandi għanna eh, l-emendi għanna mm, fil-fat emendi il-juma simili ħafna u li għedin jolqtu eh, mm, u għedin jitpoġġaw għansim il-gruppi politi mill-politiċi kollha nixtieq li l-ħbib tagħna mill-grupp soċjalista jekk għandhom eh, eh, x'jiddiskutu jiddiskutu barra mill-Kamra um, l-emendi ġew mill-gruppi differenti kif tiġa qed u li hemm ħafna affarijiet e- e- e- li huma inkomuni bejnietom u nispera li dan kollu jgħinna eh, fil-votazzjoni. Għanna hawnhekk il-rwol u il-prioritajiet illi jgħidu li mandom ximorru li l-in mill-mandat eh, eh, taħħom u fl-istess ħin jrid ikollhom risorsi eh, adattati Għawnek maħniċ għet nitkelmu għawnek fuq xie portmoni miftuħ, eh, konna attenti ħafna fuq il-mandat ta' supervizjoni li dawn għandhom dawn ma jistawx jestendu il-mandat tagħhom inkella ikonna mm, ċirku vizzjus dan mhuwiex fl-interess ta' ħadd għalhekk nistgħu nilħu kompromess. U kol emenda dwar il-finanzjar. Eh, il mm, finanzjar u um, naħseb li huwa eh, sensibbli li wieħed iħares lejn dan il-modell tal-finanzjar tal-ESAs il-flus eh, li ġejjin eh, mill-budget u mill-partiċipanti tal-su u din il difikulta rridu nidentifikawa u huwa jagħmel sens illi aħna naraw li konna anka emendi ta' kompromess dan ir-rigward Em, idejat ġifiri simili li ħirġin mill-gruppi differenti u għalek naħseb li nistaw nilħu kompromessi jiena eh, fil-fat taħdim fuq eh, parti mill-proposti wanka għaddejta li tim li qed jagħmel in-negozjati hemm eh, xi emendi fil tal um, um, professjoni tal-konsumatur fejn qegħdin ngħidu li jese għandu jkollhom aktar rwol Eh, importanti ma jina naqra kritiku f'dan ir-rigward għax ma naħsibx li dan huwa l-ambjent ġudizzjarju adattat għal dan aħna nitkellmu hawnhekk dwar eh, strutturi leġittimi u l-proċessi ta' deċiżjonijiet illi jittieħdu anka għal proċessi nnifsu bejn il-Parlament u l-Kunsill u Imbat emmendi u kol li ħarġu li il-responsabilità tal-ESAs dwar l-informazzjoni li dawn jatu hemm lista ta' mistoqsijiet u anka risposti u um, irridu noqogħdu attenti u kol anka minħabba um, l-istruttura tal-qafas legali ta' eh, l-ESAs et nara u koll li dan huwa qasam ta' interess. Nixtieq nirringrazzja lil kollegi kollha illi enuni eh, eh, u li għamlu daw l-emendi u nispera illi jirnexxinna illi nilħu il-kompromessi dan huwa it-tieni pass f'dan il-proċess dak li nidċidu għawek imbagħad li tiġi aċċettat minnaħa l-oħra mill-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget għax huma responsabbli għall-Aġenziji Ewropej kollha. Jiġifieri dak kollha kollox tnejt bħala rapporter, jiena ħana din mikrofonu li l-shadow rapporter, imbagħad il-kollegi l-oħra li kunu jixtiequ jikkummentaw. Għanna lil Sur Ludvingsen l-ewwel. Grazie ħafna tal-li għaddejti il-mikrofon nixtieq nibda billi nirringrazzja l rapporter għal kooperazzjoni eccellenti li kellna miegħu. Jiena konvint li dan il-proċess miexi fid-direzzjoni il-tajba jekk qegħdin nitkellmu dwar l-evalwazzjoni tal-qorti tal-awdituri dwar dawn it-tlet awtoritajiet ta' supervizjoni u li dawn it-trattaw il-kontijiet b'mod legali u tajjeb allura jiena eh, ma nistax niddubita l-evalwazzjoni. Ewwelek nistgħu aħna nippermettu l-kwittanza jekk inħars lejla bozz tal-rapport tal-rapporter u l-proposti ta' emendi li jeżistu dwar il-mandat, Għawnek irridu nipruvaw, naraw kif ħanegżbu bilanċ, irridu naraw minnaħa illi l-autorita E, ma taġiċiċ li l-in mill-mandat illi għanda dan huwa punt li huwa importanti ħafna li wieħed jisuh. Huwa importanti wkoll nisħu illi l-awtorità għanda tuża bisieħ il-mandat illi għanda U għalhekk għandha tina tal-rizorsi neċessari biex tagħmel ir-rapporti tagħha. Issa rapport dwar l-IBA il-qorti tal-awdituri stabbilit li ma kienx hemm biżejjed riżorsi disponibbli għalija biex din kun tista' tmexxi il-mandat tagħha. Għalhekk dan huwa importanti li aħna nħarsu leħ u dan ma mhuwiex fil-kas tal-IBA biss imma tliet awtoritajiet ma kellhomx biżejjed fil-fatt fondi. U dan ma nix nipermettu għalek. Aħna rajna illi um, ħarisna u koll lejn kussonijiet um, marbuta mal-konsumaturi hemm ħafna potenzjal pozittiv għall autoritajiet biex isiru aktar attivi anka fil-settur tal-ħarsin tal-konsumatur u eh, dan huwa punti rridu nenfasizzawha. Jiena ħerqan ħafna li nkomplu biex xogħol tagħna kostruttiv dan il-proċess u żgur li ħa jirna xina nilħu kompromessi raġonevoli. Eh, nirringressa għal kulħadd tal-kooperazzjoni. ċert illi ħanaslu għal riżultati li U Grazzi ħafna lil Sur Ludvingsen u issa għanna issu Luka għal-ICR. Iva, grazzi ħafna, President. Ringrazzawk tal-xogħol li inti għamilt. Jiena ħan kun fil-qosor ħafna fil-kommenti tiegħi. Eh, eh, nixtieq nikkommenta fuq l-istruttura tal-introduzzjoni tiegħek fir-rigward tal-kommenti tiegħek fuq livell in ġenerali dwar l-awtoritajiet ta' supervizjoni huwa importanti li nenfasizzaw hawnhekk illi dawn l-awtoritajiet ta' supervizjoni twaqfu biex jappoġġaw u jikkoordinaw l-awtoritajiet nazzjonali ta' koordinazzjoni u ta' supervizjoni, ġifiri rridu nisħu fuq is-sussidjarjetà. Eh, minħabba li li u anka mm, eh, bil fuq il-kompromess a għanna imbidluwa naqra, għax palissa għadin isna imbidluwa naqra, għadin nersqu li lien eh, mill-mandat essenzjali għal xaħġa iktar speċifika li dunna sikuraw illi fl-istruttura l-affarijiet ikunu ċari. Inti qed titkellem dwar struttura u risorsi. Irridu naraw ukoll li ma jitnefqux uh, wis flows għalhekk din hija biċċa xogħol illi irridu nassikuraw illi jiġifieri fil-rigward tal-rizorsi fuq livell nazzjonali din hija importanti ħafna l-affarijiet għandna naħduhom bis-serjetà u ir-rapport jirrikjedi illi l-autoritajiet ta' supervizjoni jikonċentraw fuq il-mandat tagħhom u mhux jippruvaw jestendu jew jaddattaw dan il-mandat għal siġijiet tagħhom. Aħna naqra xettiċi fir-rigward tal-formulazzjoni ta' xi wħud mill-affarijiet um, dwar l-ewwel fażi pereżempju ta' twaqqif tal-awtorità ta' supervizjoni eh, f'dak il-każ ma kienx hemm biżejjed riżorsi u fil-fatt il-flus ma kinux bizzejiet fil rigward tal-ħtiġijiet uh, u għalek aħna u li kunem riformulazzjoni anka tal-kompromess be fej qed nitkellmu dwar il-modelli tal-finanzjar inti qed issemmih da fit-tielet punt tal-istruttura tiegħek huwa importanti illi jissemma imma aħna inħossu illi li finanzjar mandux jiġi minn fuq linja tal-budget tal-Unjoni Ewropea u il-parteċipanti tal-swi għandhom ikunu responsabli għal għalli finanzjar għax huma ma jibbenefikaw minn supervizjoni u għalek aħna ma nixtiequx li naraw xi linja budgetarja speċifika għal dan. Irrid ikonna laqsla fil-kompromess um, ċe fil-rigward tal-abbozzar. Anzi, fil-kompromess um, de qed jgħid il-kellimi. Fil-rigward tal-ħarsin tal-konsumaturi na naqbel ma dak li qed inti illi irdu noqogħdu kawti, inkunu kawti fil-abbozzar minħabba li dak li qed inti eh, kellek raġun fih aħna m'għandniex nippruvaw nużaw l-autoritajiet supervizuri biex noħolqu xi qafas leġislattiv il-sur eh, eh, l-uvet sissa. Torval Sansi. Grazzi ħafna President. Tkellimna ħafna dwar dan. ma nixtieqx inkun tedjanti għal um, eh, kollegi fil-kamra. Eh. Dak nitqal sissa ma kienx ta' sorpriża għal ħadd u um, eh, jiena fil-fatt suġġerejt xiftit eh, emendi li kienu mm, eh, daqxejn liberali mhux ħażin u jiena naħseb li aħna ħajrna xinna nilħu kompromess għal dawn l-attivitajiet żgur li ħajrna xinna nagħmlu dan. Ma nixtieqx nisħa anzi ma nixtieqx li noħloq stress fuq l-interpreti jgħid il-kellimi. Huwa għalhekk niqaf f'dan l-eżerċizzju ta' Ġermanis tiegħi. Eh, eh. għaj. inqas jidher li sur Luke jidher li fem dak li xtaqt ngħid jiena jgħid il-kellimi. Grazzi ħafna. Anka jiena nifmu li sur Luka minħabba li ġej minnaħat isfel tar Ġermanja. Is Luke qed e, e, faħħar li l-kellimi ta' qablu jgħid li għandhom jużaw dejjem il ġermaniż anka fil-ġejjieni. Grazzi ħafna għal gwe Kathy mississa. Nirringrazzjak għal l-isforzi tiegħek bħala rapporter fuq dawn il-kwittanzi u il-rapporti fjom infushom li inti prezentajt għandek affarijiet li huma pozittivi anka għal grupp tagħna u l-kussjoni fundamentali tal-Unjoni Bankarja u l-korpi li ġew diskussi u anka e, e, e, hemm diskrizzjoni ta' l-operat tagħhom u anka l-qafas taħħom kollu, però dan mhux qed iservi l-ċittadini mhux qed jindirizza kwistjonijiet marbuta mal-tiġijiet tal-ekonomiji reali tagħna u għalhekk barra minn hekk anzi nixtiequ li eh, nassikuraw li jkun hemm um, input demokratiku massimu u għalhekk aħna qed inħaslu dawn ir-rapporti eh, bħala eh, elementi eh, fjom infusom li għandhom indirizzaw il-deficit demokratiku u li qed imur kontra l-prinċipju ta' sussidjare ta' dan qed jiġi imminat minn dawn l-autoritajiet u il-ċittadini fl-istati membri tagħna mhux qed iħossu l-ebda sfida ta' dan il-proċess eh, ta' dan il-proċess fih innifsu. Grazzi ħafna il-ħodor il-sur eh, Eagles. L-onorevoli Eagles. Ja, zunächst mal sind wir mit den ähm, Vorgängen. L-Honorable mela, l-għanetta, eh, dwar il-rapport u l-emendi li għanna u demna, aħna nilqaw l-input illi eh, sar mill-perspettiva tagħna aħna inħossu illi bħala parlament għanna mandatu koll għal ħarsien tal-konsumatura tlet aġenziji jridu noqogħdu kawti għax jekk ħan nibdew nikkritikaw dan jekk dawn ikunu qegħdin jikkonformaw ma' dan il-mandat. Id-dritt ukoll tal-lini ta' gwida xi lini ta' gwida huma parti mir regolamenta dawn it-tlet aġenziji. U eh, fil-każ tal-Ajopa, huwa Trump illi wieħed jikkritika eh, il-mandat jekk ma jkunx hemm omnibus tu, allura ma jkunx hemm qafas eh, adatta tal-aġenziji. Il-Kunsill ma kienx pożizzjoni illi jilħaq bil fuq dan u għalhekk illi dawn l-awtoritajiet għan numru ta' snin ma kellhom lebda xogħol illi inatalhom fil-qafas tar-regolament kieku kellhom kieku Franco Forte kienu jħarsu lejn din lejn li nisa gwida u ħafna xi sid f'dan il-qasam għalhekk jagħmel sens li daw l-awtoritajiet ta' supervizjoni jikkordinaw lill-awtoritajiet u għandhom jaħsbu wkoll dwar il-fatt il-ħarsien tal-konsumatur għandu bżonn jissaħħaħa u maħniex l-om biss illi jaqbdu u jiktbu leġislazzjoni imma illi għal-inqas jitlu f'xi qafas ta' kooperazzjoni li permessahom il-uftejjim u fejn e, tinkiseb sinerġija neċessarja dal-għadu aħna semmejnieħda u um, rridu nassikuraw li dan id-dritt jibqa' disponibli U ma jkunx xi ħaġa sabiħa illi e, nieħdu din l-impressjoni illi fil-kidba irqiqa qegħdin nippruvaw e, namlu xi bidla għal politika strutturali. Il-Parlament e, irid joqgħod ħafna, irid joqgħod attent ħafna b'dan it-tip ta' approċċ u naħseb jiena l emendi illi għamilna il-17, il-11 19 u l-11 eh, qegħdin ikopru dan u aħna inħossu wkoll illi l-aġenziji fil-każ tal-ħarsien tal-konsumatur għandhom ikunu proattivi u ma ridux illi niskoraġġuhom minn eh, dan l-approċ aktar wieta tal-finanzjar aħna però naqblu maħħa u jiena interessat ħafna illi inkun naf eżattament kif nistaw eh, jistaw jaħdmu aħjar daw banqas rizorsi minn mar fl-aġenziji jafu illi edin jaħdmu blinqas bil-minimu ta' rizorsi meta tqis id-direttivi li għandhom u l-leġizlazzjoni ta' implementazzjoni. Ikun interessanti ħafna li wieħed ikun jaf eżattament kif jistgħu jaħdmu jekk daw ikollhom anqas rizorsi milli tiġa għandhom. Din mhix xi ħaġa realistika. L-aġenziji għandhom ħafna eh, xogħol leġislattiv fuq il-tieni livell u Għalhekk il-Kunsill irid bil-forsi provdilhom ir rizorsi adattati biex jassikuraw jassikuraw illi dawn li jagħmlu jilħu l-responsabiltajiet e, e, tagħhom. Leżma pereżempju fiha ninfisha mhux se jkunu jistgħu e, ġorru l-obbligi li għandhom u ħajkunu għedin għanzi jahdmu kontra l ġizazzjoni nifisha għax ma jistgħux jilħu E, u jġorru responsabilta taħħom u aħna anka responsabilta dwar dan e, e, minħabba li aħna rridu nasikuraw li fil-budget ikunem provdut il-provdut il-rizorsi neċessarju għek ħajkollhom inqas flus ħajkollhom inqas ċans li huma ġorru il-responsabilta taħħom u l-istess għal-liba u anka l-Ewpa. Kollegen, die das Wort ergreifen wollen? Elisa.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 sabiex jalqu diskrepanzi li kienem fil-passat. Għalek, mela, jek ħanajdu li rridu aħna nillimitaw il-budget issa, dana musse se jaħdem. Għax jek ħan nillimitaw il-budget ta' dawn l-autoritajiet, se jkunem effetti negattivi sen naħħu dak ix-xogħol kollu li intkom għamiltu. Din dan huwa l-ewwel punt li xtaqt nagħmel, it-tieni punt qed nitkellem dwar lan ta' din il-leġislazzjoni. Il-leġislazzjoni teżisti imma sa trid tiġi applikata, trid tiġi applikata b'mod xira. U rrid ikun hemm armonija wkoll. Aħna ħadna ħafna sforzi sabiex u leġislazzjoni orizzontali għal dan is-suq intern. Issa, mela qed nippermettu lil dawn il-mekkaniżmi sabiex niżviluppaw kundizzjonijiet speċifiċi għalek budget xira. Umbat. Il-possibilitajiet oħra ta' li jaħal budget il-kol kemm aħna nafu li hemm il-limiti anka dak li għandu x'jaqsam ma' supervizjoni ta' dawn l-autoritajiet, hemm il-limiti anka l-finanzjament tal-autoritajiet nista' nifmu dan jiena ma nixtieqx nuża fondi addizzjonali imma jiena nishti li kulħadd jaf dwar il-limitazzjonijiet li eh, għaddin emmek jekk ħan saqsu l-organizmu partikolari sabiex jagħmel iktar interventi sabiex jagħmel dan binqas finanzjament għalhekk dana kollu rridu nikkonsidrawh U għalek jiena xtaqt nġbet l-attenzjoni tagħkom fuq dan il-punt naf li qed ngħid xej eh, ġdid, xej speċifiku għax intkom diġà qed dan il-kollegi wkoll għalu hekk. Imma issa kważi wasalna f'sitwazzjoni differenti, rridu aħna inħarsu lil dawn l-awtoritajiet, dawn l-entitajiet emerġenti, aħna poġġejnijom f'din il-pozizjoni għalek irridu issa jgħatu il-rizultati irridu nipermetu la namlu da natu jgħatu dawk il-rizultati li aħna tlabnijom. Grazzi issa ma fadal xiktar tal-bit għal-mikrofon. Mem xiktar rappresentanti tal-autoritajiet. Mela, issa se nerġa' npoġġi l-kappell tal-rapporter u Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-proċedura ta' kwittanza. Aħna mhux qed nistudjaw il-bażi legali tal-aġenziji jew l-abbozz tal-finanzjament tal-aġenziji. Dawn il-kwistjonijiet irridu nsolvuhom fuq medda twal ta' żmien. U dana mux il-forum tajjeb sabiex eh, nħarx li wis problemi. Aħna daqxejn imqabdin b'dan il-proċess ta' responsabiltajiet ta' kwittanza u rridu aħna nitkellmu mal-aġenziji u naraw xirdu nfissru bil-leġislazzjoni u issa mela ħanaddu l-qafas li eh, stajna naddu għalih Ovvjament, huwa importanti u interessanti li naraw kif se naċċertaw li hemm ir-riżorsi xirqa sabiex nagħmlu dan ix-xogħol din se tkun ħidma interessanti. U din apparti ta' riforma u probabbli tal-regolament bażiku u mhux il-proċess ta' kwittanza. Issa hemm xi differenzi hemmhekk u u u rrid naraw kif il-linji gwida se jiġu użati. Kull minn żar eh, Frankfurt eh, seta jara kemm huwa importanti ħafna minn dan il-binijat saħt l-art, ġifir diffiċli tara x'inhu għaddej fil-bini. imma irridu nkunu nafu jekk dwar solvenza tnejn nistgħu nużawhom dawn u mbagħad ikun hemm responsabilità l iżvilupp tal-istandards tekniċi u dan jfisser li tana jista' jwassal għal produzzjoni ta' tipi partikolari ta' informazzjoni u ħafna punti prinċipali Umbat, jekk ħan nitkellmu aħna dwar linji gwida u jiena qed nitkellem għal kollega Langin madem din il-parti ta' solvenza tnejn li um, ħatsati ħafna xogħol lill ejopa imma dana ma jfissirx li Ejewpa mill-bidunet se jkollu bżonn joħroġ bi standards li il-leġislaturi xorta jirridu jinnegozjaw fuqhom issem dilemma bħalissa donnom jidru astratti dawn affarijiet imma jiena naħseb li din kustjoni li rridu naħsbu fuqha dwar lezma, eżma rridu naħsbu dwar il-proċess eh, mistoqsija tweġiba m'hemmx li gwida hemmhekk imma lezma diċa dan l-autorità d-dizzat tagħti indikazzjonijiet lill awtoritajiet nazzjonali ta' supervizjoni u dawn edin fuq il-homepage tal-izma, edin emmek, moċċar, u kważi din l-autorità qed tagħti gwida legali obbligatorja dil ħaġa koperta mir-regolament dan qed jitressaq ftib ta' proċess ta' regolamentazzjoni propja mbagħad irridu naraw kemm huma komprensivi, f'progress samlu u hemm ħafna xogħol li rrid isir, għamilna ħafna xogħol għall-implementazzjoni issa bl-implementazzjoni tal-MAD Dawn huma affarijiet li se nistudjaw u li jeżma ħa taħdem fuqhom fejn hemm biżejjed leġislazzjoni sabiex niġġustifikaw Mbagħad war l-Unjoni Bankarja u l-attivitajiet ta' supervizjoni tal-ECB u l bħala s-supervizur ta' supervizur Min se jiddefinixxi eżattament dan il-grupp uniku kif jkun qed nitkellmu aħna dwar linji gwida jew li sibi fiż-żona ewro qed nitkellmu dwar kummerċ għal 150 bank li huma kopert mill-ECB min huwa responsabbli għas-sistema li tiġi mwaqfa fi zona euro mill-Autoritajt Nazzjonali ta' Supervizjoni għalek din huwa temmin tiegħi li ħad tkun li l-kompetizzjoni mhux ġusta tista' tispiċċa ssir realtà u forsi mhux se nigżwil aħjar regola għalhekk ir-regolament bażiku dan ir-regolament irid għat memx mandat għal proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Issa, irridu forsi nsolvu għad il-kwistjoni fi forum differenti, xtaqt mela nidiskutu dan il-punt eh, u dinja l-pozizjoni tijaj bħalissa. Rajna l-emendi mill-gruppi differenti, aħna palissat nitħattu dwar dawn il-gruppi nittama li jirnexxilna naslu għal kunsens peress li se jkollna suċċess biss fil-kontrolli budgetari jekk ħajkollna idejat eh, stretti dwar ikon u dan huwa importanti wkoll sabiex dana jispiċaw dim il-plenarja u dana u se jgħin l-aġenzija għalhekk nixtieq nirringrazzja l kulħadd għal xolom Il-vot fil-Kumitat se jsir fit-23 jew ta' frar u fil-Kumitat Budget 24 ta' Marzu. U bekken biżed kien sabiex ikonna votu mbat fil-plenarja fit-2 ta' April f'dan plenarja li kanna biżejjed ħin jiena l-emendi, jien bizzejt l-emendi. Għalhekk nista' wasalna fit mim dan il-punt fuq l agenda u nrid nara jekk il-mistiden tana u hawnhekk. Konna se nilqgħu il-mistiden tana fil-ħamsa punt numru 16 deep briefing fuq il-dialogu dwar ir-regolamentazzjoni tas-suq finanzjari. Jekk le nissospendi din il-laqa sakemm ma jasal il-mistieden. Break ta' minuta. Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni qegħdin fi triqthom lejn dan il-bini. Thank you very much indeed. We could move on to the next item of the agenda. Grazie, ħanaddu għal punt li miss fuq l-agenda debriefing Massur Oliver Garzan i DG u ħajoffri debriefing lil membri tal-ekan fuq l-axħar dialogu regolatorju ta' suq finanzjer bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, dialogu li seħħ f'Washington fit-12 ta' jannar ta' din is-sena. Dan inkluda skambju ta' informazzjoni fuq iżviluppi regolatorji kif ukoll il-kooperazzjoni saħħita u interessi konġunti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u standards ukoll inkluż dawk fuq eh, l-agenda regolatorja ta' swieq finanzjari wara mbagħad li jkun hemm mistoqsijiet weġibiet minn membri ekon. U ħanaħdmu fuq sistema catch the eye. Sir Gasam, nadilek il-mikrofonu. I hope this is the good one. Thank you very much. Nittama li għaffast il-bottuna tajba, nishtiq niskuza ruħi ma'kom, eh, għax tardjajtu intlift f'dawn il-kurituri tal-Parlament Ewropew. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li sidnottuna hawnhekk għal dan id-dibattitu u fuq dialogu li jsir darbtej fil-sena bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti dwar id-dialogu regolatori ta' swieq finanzjarji l-aħħar laqas seħet ftit ġimgħat ilu. Fit-12 ta' jannar tal-2015 dialogu li seħħ Washington u ta' qabel tana seħħ fi Brussel fl li għadda Iżewġ delegazzjonijiet publikaw stqarrija fil-15 ta' jannar minn nista' nifhem sewwa dan huwa disponibbli għall Parlament Ewropew. U iva laqat kienu kostruttivi, l-atmosfera kienet pożittiva, kien hemm diskussjoni wkoll fuq id-derivati u l-affarijiet serin tajbin, imma se nerġa' niddiskuti dan il-punt meta naslu għal dan il-punt fuq il-derivati. U dimna għanna deleg kellna delegazzjoni kbira mill aġenzija kollha prinċipali tal-Istati Uniti u b'mod partikolari mis-SEC, e l-SEC, CFTC, l-FDIC, il-EPIOB u ovvjament il-kollegi mit-teżor. Forsi nistantikom issa debriefing għasija, eh, preċiża, bat nistan wieġeb għal mistoqsijiet li għandkom bekk nistan nidħol fiktar dettalji nistan għajdilkom jena li l-iktar parti importanti ta' diskussjoni kienet fuq ir-reġim tal-ekwivalenza ta' derivati kif ta' fuq aħna valuti fi diskussjonijiet ma' l-Istati Uniti ilna valuta il sar id-diskussjoni twaqfu l-ex-chairman ta' CFTC sur Gensle. Umbat għaddejna aħna li periodu temporani banġenċin u emmekka għamilna progress kien hemm it-taħdidiet ma' il ġdid Tim Bassett fl-Ulju u mm, issa wasalna fi stadju fit-taħdidiet tagħna fejn aħna naħsbu li qegħdin rip li jinsaħħu l-kundizzjonijiet sabiex inkunu nistgħu aħna niddikjaraw li jem bil għadna wasalnix se nerġa' mur l-Istati Uniti l-ġimgħa d-dieħla wis probabbli se jkollna l-aħħar taħdidiet. Bażikament l-Istati Uniti qed jipproponu reġistrazzjoni streamlined Mar nexxinniex aħna nagħtu deroga din ir-reġistrazzjoni tal-USCPs fl-Istati Uniti ġana mhux possibbli taħt il-leġislazzjoni għax hemm qatt hemmhekk imma huma offrow Eh, konformità wiesa għal parti wiesa tar-rekwiżiti eh, palissa aħna t niddiskutu id-dettalji ta' dawna, aħna t niddiskutu kif il-konformità sussidjarja tista' taħdem, speċjalment jekk l-Istati Uniti għandhom xi mistoqsijiet, imbagħad eh, dawna il-mistoqsijiet se taw li supervizuri iktar mill-li dawk li jaħdu fissu il-market players, il-diskussjonijiet uh, mixin ħarir u aħna din rib ħafna li ha naslu għal bil fuq dana ġala darba naqblu fuq il-parametri għal differenza regolatorja un bat ovvjament esma se jkollha bżonn tmexxi xi taħdidiet esploratorji fuq il-qafas ta' kooperazzjoni bejn is-superviżuri peress li aħna nemnu li huwa vera importanti li l-prinċipi eh, il-prinċipali li l-kooperazzjoni ħatkun imsejsa fuqhom li dawn ħajkunu l-elementi prinċipali ta' din id deċiżjonijiet għalhekk eh, naħseb dina sissa kienet l-iktar diskussjoni mimlija li tat il-frott kelli iktar laqa tekniċi u mbagħad fil-ġranet ta' wara u huwa mistenni li se jkollna iktar diskussjonijiet il-ġimgħa d-dieħla peress li dil-ġimma irċevejna eh, dokumenti ieħor mis-CFTC ħeġġiġna ħafna imma dana jitlob diskussjonijiet id-dettaljati. Dwar l-importanza u l-kontenut, it-tini parti liktar importanti eh, kienet fuq il-benchmarks fejn bażikament l-Unjoni Ewropea spiegat fejn qegħdin aħna fil-proċess leġislattiv eh, flimkien mal-kolleġislaturi x'inhuma ir-raġunijiet li waslu lill-Kummissjoni tipproponi rabbozz ta' leġislazzjoni fuq il-benchmarks u ovvjament il-mistoqsija dwar se tippjana l-Istati Uniti sabiex ikun hemm implementazzjoni fil-ġurisdizzjoni tagħhom il-prinċipju ISCO e it-tweġiba mish daqsek ċara għalek għat nikonsidraw iktar diskussjoni maħħom sabiex nipruvaw nifmu jekk hemm xi intenzjoni mill-Istati Uniti sabiex jgħaddu leġislazzjoni sabiex ma jkollhomx għalfejn imorru lura għal regolamentazzjoni propja biss mis-settur hekk kif kien il-każ sissa. It-tielet l-implementazzjoni tal-regola ta' votazzjoni una debriefing uh, u aħna mbagħad jom eh, debriefing lura dwar diskussjonijiet fil-Kunsill u l-Parlament dwar il-proposta fuq il-banek strutturali. L-Istati Uniti Iva jittamaw li ħajkunu lessi biktar implementazzjoni sa' lulju ta' din is-sena u il-Fed qed jistudjaw l-implikazzjonijiet sabiex jippruvaw jinaqsu regola. Dwar is-sekuritizzazzjoni aħna spiegajna il-għala aħna nemnu li hemm bżonn li eh, nerġgħu natu ħajja lil sekuritizzazzjoni ta' kwalità olja sabiex ikun hemm iktar finanzjament lill-ekonomija, speċjalment f'dawk il-partijiet tal-Ewropa fejn is-sistema bankarja kienet iktar diffiċli mill-oħrajn aħna spegajna wkoll din l-inizjattiva u l-għala xtaqna nerġgħu nixpurnaw it-kabbir fl-Ewropa u provajna niksbu l-appoġġ tal-Istati Uniti għal din l-inizjattiva. Ikolli ngħidilkom li it-teżuru Fed kellhom reazzjoni differenti, Fed eh, ma tantx eh, xtaq eh, ma tantx kien ħerqan għal inizjattiva fuq dan il-livell f'dan il-qasam peress li mhux qed jaraw problema fil-Istati Uniti għalhekk ma jixtuqux li ħajjipromovu xi tip ta' għafas internazzjonali għal sekuritizzazzjoni, speċjalment jekk huma ħajkunu dawk li ħajkollhom bżonn jgħidu iva jew jekk jagħtu xi tip ta' tikket tal-sekuritarizzazzjoni ta' livell qoli. It-teżor fil-fema tagħna seta' jifhem aħjar li dana jista' jkun importanti sabiex nerġgħu nispurnaw it-kabbir fl-Ewropa, mbagħad ovvjament mill punto di vista makroekonomika li nkatru l-potenzjal ta' tkabbir fl-Ewropa xi ħaġa li l-Istati Uniti għandha bżonn tgħin u tippromovi. Ħadna nota ta' kooperazzjoni tajba fil-qasam tal-assigurazzjoni. Hemm impenn miż-żewġ naħat sabiex ikun hemm konklużjoni tal-ftehim fuq il-tneħħija ta' kollaterali ta' assigurazzjoni mill ġdid min-naħa tal-Unjoni Ewropea aħna se jkollna bżonn namlu mandat eh, ta' bozza negozjati mill-Kunsil l-Istati Uniti mandomx bżonn ta' mandat formali imandom bżonn jinformaw il-leġislatur tagħhom. Nista' ngħidilkom li jekk nassumu li il-Kummissjoni ħatikseb dawn il-mandati ta' negozjati aħna nassumu li nistgħu nniedu negozjati u probabbli f'Mejju ta' din is-sena. Aħna wkoll għamilna progress tajb fuq audit u relazzjoni bejn is-servizzi relevanti tal-Komissjoni u l-PCAOB dawn ir-relazzjonijiet huma tajbin qed jittiebu wkoll il-PCAOB aċċetta li Fl-istqarrija konġunta jagħti referenza għall-impenn sabiex ikun bi pass aġegat għafas tal-kooperazzjoni tal-Istati Uniti fil-audit li umbat ħatkun ibbażata fuq l-arfin reċiproku u meta ħajinkiseb dan tina ħadkun vera kisba kbira fil-kooperazzjoni transatlantika. ikolli nsemmi hawnhekk li esperienzejna biex ma najċ eh, vera batna vera batejna ġifiri dwar kem kienu kontenti l-Amerikani bil-xol ta' Basel u xini l-intenzjoni tal-Unjoni Ewropea sa' biex tpatti għal marka li l-iktar mandiġ konformita, aħna spiegajna li differenza bejn iż-żewġ ġurisdizzjoni għandha x'taqsam ma l-trattiment ta' CAs u eh, CVAs u mill-li nistgħu nifmu it-trattiment ta' CVAs palissa tiġi reveduta f'Basil għalhekk huwa mistenni li meta r-reviżjoni ħatintemm u l-Unjoni għat inkludi r-riżultati ta' din revizjoni fil-ordni legali tagħha u mbagħad din id-differenza se tep u għalbqija meta il-kolleġislaturi tagħna se jiddeċiedu li għandhom jemendaw xiftit dawn ir-rekwiżiti ta' Basel dawna għamluwa għal raġunijiet tajbin u għal sovranità totali tal-kolleġislaturi fl-Ewropa u l-istess eh, kif se jagħmel il-Kongress Amerikan kieku se jkollu bżonn jagħmel l-istess eżerċizzju. Pala l-aħħar punt eh, aħna diskutejna il-rezoluzzjoni mhux bankarja u dina fil qusetta tal-agenda tal-Komissjoni Ewropea kif ukoll l-agenda internazzjonali u esprimejna rrida tal-Kommissjoni sabiex mill-inqas toħroġ bi proposta formali CCP sa din is-sena mill-aktar fis possibbli u aħna tinħalluhom jiftu peress li dan għadu qed jiġi diskuss fil-Kummissjoni u Irrid naraw jekk il-proposti għal rezoluzzjoni ta' istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankarju oħrajn se jsiru fl-istess ħin jew iktar tard. Pala l-aħħar punt. Aħna diskutejna tilak l-Istati Uniti informawna li għandhom l-intenzjoni li jimplementaw tilak wis probabli mod ekvivalenti u para riżultati tal-QIS u huma saqsewna dwar l-intenzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Aħna ednilhom li fil-fema tagħna aħna din fi sitwazzjoni daqsxejn differenti mill-Istati Uniti peress li l-Unjoni Ewropea għandha moral differenza mal l-Istati Uniti. Yeah U tal morell jaħdem tajjeb u aħna nixtiew li pala riżultat tal-QIS li t-tilak jieġi emendat xi ftit ħalli bekk jista' jkun iktar kompatibbli u inqas rigorus u għalli mhux iktar banek jaqgħu taħt standard doppju. U għalhekk huwa mistenni li se nistennew l-kooperazzjoni aħħarija fl-FSB wara QAS qabel ma naħsbu nikkonsidraw il-possibilità li nipproponu lil dan il-Parlament emenda sabiex bus probabli naraw CR sabiex nimplementaw it-tilak. U għalek eh, dana konkluda diskussjonijiet Jekk għandkom mistoqsijiet jena nista' nwiġibhom issa. Thank you very much indeed, Mr. Gerson. I will give the floor now to my... Nisimu minna tisur la masur l-ewel. Grazie. Grazie anche a direttur tal-itana dan il-rapport ta' seg dettaljat. Andi mistoqsija ġenerali. Il-Kommissjoni, u specialment il-Kommissjoni preċedenti, il-Kommissarju Barnier, illi inti kon taħdem b'rwol importanti għalih, kien għamlilkom uh, kalendarju u fija da kien daħal testi kollha li kienu ta' inizjativa tal-Kummissjoni u għal dawn it-testi kollha kien qed jgħid x'kien il-livell ta' proċedura li dawn it-testi jkunu waslu fih. Testi illi kienu ġew adottati mill-G20 wara l-Lehman Brothers. Għall-Istati Uniti dan kien Adolf Frank, kien komplikat dan it-test mimli informazzjoni u aħna kellna verament diffikultà nifmu minnaħa fl-Europa, li fl-esperti tal komissjoni Minn dak iż-żmien għaddew xi ftit snin. Issa nistgħu nifmu daqsxejn iktar dak li ġara verament wara George Frank fl-Istati Uniti. Għax wara li ħarġet din il-liġi aħna konna naħsbu illi kollox se jiddependi mit-testi tal-applikazzjoni u anki mill-intervenzjoni tal-autoritajiet ta' kif se jiġu applikati dan, dan id-Dodd Frank, kif evolvit is-sitwazzjoni Amerikana sal-lum, x kien hemm għamlu l-xogħol kollu illi kienu proponew ma li kieni propona u koll il-G20. Minna ħal-oħra l-pozizjonijiet li adottajna aħna, e, testi li adottajna, nistaw najdu li hemm iktar konverġenza bejn żewġ naħat illum jew illi hemm diverġenzi kbar, forsi diverġenzi anki kbar. Grazzi, Sur la Ferreira. Grazie l-ewwel Nishtiq Nixtieq nirringrazzja l-ewwel net għal dak li intqal. Kien, eh, kien intervenzjoni importanti ħafna dan li għadna kif smajna. U nixtieq nistaqsi diġà li sur direttur Garces illi jatina iktar informazzjoniet fuq ċerti affarijiet, mod partikolari dawn in negozjati bilaterali illi eh, saru f'dan il-periodu dawn juru illi aħna qed ners u lehom Però għatem differenzi, specialment fuq is-swieq finanzjari. Hemm għatem differenzi bejn naħa u l-oħra fl-Atlantiku. Allora jena nistaqsi, dan il-materjal illi għanna il-Kommissjoni tużaħ dan il-materjal per eżempju fit-TTIP dawn l-informazzjonijiet kollha li jiġu minn negozjati bilaterali li huma wara kollox komplikati, diffiċli, kif qed jiġu użati u kif huma ikkonsidrati fil-qafas ta' ftehim ġenerali bħal dak ta' TTIP li qed nippreparaw. U dan l-aspett finanzjarji kif qed jimxi meta nqabluh ma' setturi oħrajn, per eżempju l-enerġija, riċerka, l-iżvilupp, l-agrikoltura, affarijiet oħra. Dan narfin kif jiġi inkluż, kif jinserixi ruħu. Meta l-Kommissjoni mbagħad tieħu sem f'dawn il-ftej f'dawn il-laqat, għanda mandat, għanda dispożizzjoni red lines, jafu fejn jistaw Eh, iċedu fejn jistaw fejn irridu jiqfu, għandkom mandat meta tiġu biex tagħmlu negozjati, u mbagħad l-aħħar mistoqsija. X'rabta hemm bejnietkom u il-kollegi oħrajn tal-Kommissjoni li qed jaħdmu fuq it-TTIP fi kliem ieħor jien nixtieq nkun naf x'inhija l-istrateġija Ewropea fuq f'dan il- eh, f'dan il-kamp minnajr ma noqodu nitħlu li dan is-settur li tiġi protett minn negozjati oħrajn. Eh, Jena nixtieq inkun naf eh, salima punt dawn l-informazzjonijiet jistgħu jkunu utli. Naturalment, eh, u anki skont fuq dak li tistaw tajdu intkom. Grazzi, Elisa. Essa, il-kollega li mess. Presidente Jiena konna ringrazzjak. Nishtiq nistaqsik xi ħaġa fuq il-benchmarks, jiena kon sorpriża pjuttost. Speċjalment meta tkellimt fuq il-problemi ta' ekwivalenza ma' pajjiżi terzi. jekk kienx hemm intenzjoni jew le għal leġislazzjonijiet u li il-risposti ma kienu ċari. Pala rapporter fuq dak il fan jena kelli ħafna kuntatti ma dawn il-pajizi u li li għamlu li ċara, ta' taqalu li b'mod ċari li mandomx proposti li huma ekvivalenti għal eh, għal liġijiet li u proposti leġizlativi li għanna għannaħna, forsi tista' tespandi xiftit fuq da. Hemm xi kollega ieħor li jixtieq jagħmel mistoqsija. Grazzi, fil-qosor ħafna, grazzi anki l-Komissjoni tal-Edaw. Aħna eh, fil-Parlament din dibattu eh, leġislazzjoni ġdida fuq l-użu ta' kollateral fis sistema finanzjarju. U, din hija leġislazzjoni li taffetwa dawn l-affarijiet diġà diskutejnew formalment jew informalment mal-Amerikani għadkom edin tfittxu standards għal dawn il-kwistjonijiet u daw jinkludu anki l-haircuts. biex naraw xinu ma id direzzjoni li jiddu dawn il-negozjati. Grazzi, Sur Debakar. Langen e, fil-qosor jena ma fimx, ma smajċ il-prezentazzjoni u nishtiq norbot ma dak li għalet il-kollega Hoysen. Kien is-sitwazzjoni fuq l-emir u l eh, paragun kif inja sejra. Hemm ħafna kwistjonijiet li għadhom miftuħin. Fit-tieni parti tal-amministrazzjoni Obama kien hemm rapporti differenti jissa bejn il-Kongress u Senat, nimmaġina li situazzjoni tbidlet. Jekk m'hemmx mistoqsijiet oħrajn nixtieq nagħmel eh, mistoqsija fuq l-inklużjoni ta' servizzi finanzjari. Forsi direttur ġenerali xtieq jikkommenta kemm jaħseb li huwa probabbli dan jew possibbli u jekk mumiex inklużi. U jekk mumiex, allora li mija l-aħjar alternativa. Nati l mikrofonu sta istur Karsen. Grazie. Mela, nishtiq nirrispondi l-istur la masur l-ewwel. U għacħari li mill-bidunet aħna kanna approċċi differenti. Meta naqblu għamal Amerikani, u ma għazlu li uħolqu għafas li kellu l vantaċi li għati stampa ġenerali u u bat u kellhom u ma jimlewhom dawn il-kapitoli biex ngħidu hekk. Aħna għażilna li namlu affarijiet test b'test għax din hija iktar skont il-mentalità leġislativa tagħna u mħabba f'dan kien diffiċli nifmu fejqedin għax l-approċ kien differenti u kollox kien komplikat ħafna. Mux biz naħa tal-Amerika għax inti taf, per eżempju, li aħna għanna mijiet ta' għatti ta' eżekuzjoni u għatti delegati li diġaġew adottati u għal xiħut minnom ma ġewx adottati u sa' kemm ma jġuġ adottati l-leġislazzjoni ma tiġix applikata. Għal daqstant fuq livell iktar baxx mbagħad kellna l-istess problema tal-Amerikani. Huma forse għandhom problema inqas minna għax aħna is-sistema kostituzzjonali tagħna jitlob li konna standards oħrajn fil-normi, fil-testi, waqt li l-Amerikani peress li għandhom supervizuri federali, uh, huma uh, s-soltu jgħamlu delegi lil dawn e, e, l-autoritajiet. Aħna għanna 28 autorità ħafna drabi u ma koordinati, pero ma 28 autorità illi japplikaw eh, dan, eh, dan jistaj, dan għandu vantaġġi u zvantaġġi. għal daqstant huwa eh, situazzjoni komplikata ħafna, ħna nistgħu ngħidu li fuq id-derivati l-Amerikani kienu iktar kienu għamlu progress, eh, dawn is-setturi kienu ħadmu iktar malajr fis-settur tal-emira ħna il-ħaqnihom u hekk nirrispondi l eh, onorevoli Langen u anki mistoqsi uħra fuq suġġetti fuq il-suġġett fuq settur tal-banek nista' ngħid l-istess ħaġa peress li huma ma xi jgħaddu minn proċess ta' leġislazzjoni huma bdew iktar tard għax ma kellhomx bżonn jagħmlu diskussjoni li kellna nagħmlu aħna hawnhekk għal eh, CRD u CRD4 dawn waslu wara eh, xi 20 sena eh, eh, bistruttura ta' adozzjoni tal ftejm ta' ta' tabal u, dawnu ma' ftejm iktar ripa testa bazl u għal daqstant il-ftejm ta' bal tlieta e, e, issa u applikat fl-Istati Uniti l-18 banka waqt li għonek għanna 18.000 bank fl-Europa. Humbat fejn aħna differenti u fejn naqblu. Dan huwa forsi iktar punt interessanti għal diskussjonijiet li kellna fuq l-ekwivalenzi ma jiġux minn differenza tal-intenzjonijiet. Aħna insegwu kolla kemm aħna l-istess eh, għan, l-istess mira, il-roadmap g kienet ċara. U però ma diskutejnix bizzejiet, specialment minn qabel, għal daqstant il-loġika tagħna ta' implementazzjoni hija differenti. Aħna l-approċċ tagħna definejnih b'mod differenti u hawnhekk aħna għandna leġizlazzjoni Hemmhekk hemm żewġ awtoritajiet CFTC u l-FTC. Illi għandhom seta ta' diskrezjonarja fuq dak li għandu xaqsam mal applikazzjoni ta' testi. meta niġu għall-Aġenzija Ewropea ta' suq intern din hija ħaġa li nixtiequ li jsir għal fuq livell ta' awtoritajiet nazzjonali għandna livell ta' speċjalizzazzjonijiet speċifiċi li huma komplikati wis għal liġi primarja u sekundarja, però eh, eh, però dan din hija situazzjoni li għandna għandna dawn il-sitwazzjonijiet kompletament differenti. Nirrispondi għal daqstant mal għal-mistoqsija li għamiltu li meta tkellimtu fuq il-haircut. U nista' ngħidilkom illi l-interess tagħna huwa illi intejbu il- li niftejmu iktar bejnietna reċiprokament biex nkunu nistgħu ninformaw il-Parlament anki eh, però hija ħaġa tajba wkoll li nkunu nafu illi iktar ma niddefinixxu l-loġika tagħna u iktar inkunu qrib fil- eh, fej situazzjoni iktar se jkun diffiċli mbagħad illi konna mekanizmi eh, ekwivalenti biex is-supervizuri jkunu jistgħu jikkooperaw. U dana huwa importanti b'mod partikolari għal għal riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet eh, mhux bankari illi huma globali u jekk hemm problema b'dawn is-CCPs hija problema ta' sistema u però bat ikun probabbli illi l-awtoritajiet tal-Ewropa u tal-Amerika umbat e, jisibu e, ruħom fil-kolleġ ta' rizoluzzjoni. Għal daqstan tem interess għawi ħafna illi l logika u d-diagnosi ta' intervenzjoni tagħna fuq dawn l-istrumenti ikunu l-iktar kompatibli possibli. Għal daqstant proponejt l-kollegi fil-Amerika li jibdew Eh, mill-aktar kmini possibli qabel ma jiksbu l-ewwel linja ta' proġett Ewropew illi jagħmlu mm, diskussjonijiet biex jaraw jekk l-analiżi u d u humiex l-istess biex imbagħad naslu għal test illi anki fuq livell ta' abbozz ikollu l-istess loġika biex imbagħad nevitaw li jkun hemm problemi fil-futur Minajr ma mingħajr preġudizzju għal drittijiet u għal prerogativi. Eh, mbagħad fuq il-benchmarks, fuq il-benchmark Ingliż forsi huma eh, jiena ninterpreta kif qed tajt inti inħoss illi eh, l-autoregolamentazzjoni taħdem sow, aħna ma naqblux 100% E, reċentement rajna li mux dejjem ikunem jaħdmu tajib dawn affarijiet dejjem aħjar li ikunem regolamentazzjoni leġislativa u fuq affas għall intervenzjonijiet pubbliċi, però eh, minkejja da l-autoritajiet Amerikani ma esprimewx pożizzjoni ċara. Aħna m'għandniex intenzjoni namlu liġijiet hawnhekk u aħna għadna illi jekk memx legislazzjoni fl-Istati Uniti, memx il-bazi li kunem proċess ta' ekvivalenza. Ah, u dana jwasalna għal problema oħra, għandu jkunem soluzzjonijiet B, għax fl-interess tal industria Ewropea illi nkunu nistaw norftu fuq eh, benchmarks Amerikani u mhux benchmarks Ewropej. Jista jkun hemm ma tħallniex fid-dettall fuq dawn is-suġġetti għax dana ma kienx ma kienx il-mira ta' dawn il-ftemi ta' dawn il-laqat. Fuq il-lemir aħna diskutejni l-għada biex niddiskutu fid-dettalji, però ma milniex dak il-forum għax ma kienieċ laħjar laħjar laħjar post biex eh, namlu dawn diskussjonijiet. Il-Sur eh, Langen tela, sfortunatament, jina nittama eh, li tajt risposta għal-mistoqsija tijaw fil-prezentazzjoni tijaj u biex nala. Il-diskussjonijiet ma l-Istati Uniti fis cftc kienu komplikati, diffiċli fil-moddi. U għacħar, però, illi Settembru li għadda, il-president ta' imbuttatura ġdida minnaħa tal-Amerika u hemm eh, rida u disponibilità ċara illi nilħu eh, ftejim soddisfaċenti minn żewġ naħat aħna minna ħafna biex inkunu nistaw nelbu il-problemi fuq dak li għandu xaqsam mal proċess ta' reġistrazzjoni Eh, irridu umbat nerbu laħja laħar laħar eh, laħar ftit. Probabilment dan se jkun diffiċli wkoll u dan dan li qed nagħmlu issa, pero aħna eh, għandna fiduċa illi fi xhur li ġejjin inkunu nistgħu naslu għal deċiżjoni fuq l-ekvivalenzi. Bla dubju qabel l-iskadenza tal-15 ta' Mejju. Issa nixtieq nirrispondi lis sinjura Ferreira. Illi uh, uh, illi rabtet il-mistoqsija tagħha ma' TTIP. L-FMRD huwa post tajjeb biex nifmu xew sew biex ikun hemm informazzjoni reċiproka biex ikun hemm konsens fuq il-problemi, fuq il- eh, kwistjonijiet fuq id-debriefing. Però għaddina miex post fejn wieħed jagħmel negozjati u biex wieħed ikun jista jirsolvi il-tilwim. Ma ġiċ maħluqa għal dan il-għan. E, u għaveru illi kull darba li kun hemm xi tħassib u mbagħad ikun hemm follow-up ta' ftejmiet bilaterali mal-parti e, e, tal-Stati Uniti, però mhux mhux dan huwa il-lok. Uh, F'kull każ l-istrument huwa strument soft, eh, ċoe e, eh, bidjalogu iktar spess, iktar font, jidħlu fil-font, però dan mhuwiex strument li jista jagħti garanzija fuq konverġenza bejn fuq normi bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Europea. U għal din ir-raġuni Xi eh, fil-qafas ta' TTIP aħna konna eh, kellna f'moħna ħaġa differenti. Mm, ma rridx ngħid li d-dinja plan B alternativa differenti hija utli, però mhijiex l-istess ħaġa eh, bħal konverġenza regolamentari. Miex vinkolanti lejn ħadd, specialment lejn il-benchmarks. Aħna għandna pożizzjoni u m'għandhom pożizzjoni oħra. Ma nablux fuq da u dan kollox u ma nidiskutux fuq kwestjoni li ma naqblux fuqhom. U għanek, għanek norbot mal-mistoqsija ta' signora Ferreira, naħseb il-pozizjoni tal-Komissjoni ċara. Aħna ma mannix responsabilta principali għan negozjati fuq it-TTIP U ċari li kull ħaġa li jsir fis settur ta' servizzi finanzjari għanda tkun maħsuba fil-qafas globali tan negozjati. Però il-pożizzjoni tal-Kummissjoni sissa kienet tali illi wieħed jista' illi eh, tkun ħaġa tajba li nibdew ftej eh, diskussjoni fuq eh, servizzi finanzjari fit-titip u nħossu illi dawn id-diskussjonijiet għandhom jinkludu il-konverġenza ta' regolament eh, u l-aċċess għas swieq u aħna mm, ma naqblux ma l-Amerikani għax naħsbu illi nistaw ninkludu anki l-aċċess għas swieq minn ma nitkellmu fuq il-konverġenza eh, regolamentari. U waħda me raġunijiet ta' dan u imħabba uh, Eh, il-leġijiet illi ħareġ il-Parlament fejn il-konċett ta' ekwivalenza u għal-iktar ħaġa importanti f'ħafna l liġijiet u dan jfisser illi il-liġi primarja tana u anki il-mux tant dik sekundarja ma dik primarja eh, tamel rabta ċara bejn il-konverġenza regolamentari u l-aċessa swieqa għaxħan ma nistawx eh, nigarantixxu eh, b'ekwivalenza ġurisdizzjoni f'każ ta' eh, pajis terz. Għal daqstan dinija ekwivalenza li nitkellmu fuq ir-riżultati u aħna nixtieq u nimponuha fil-pajjiżi l-oħra, però hemm livell ta' ekwivalenza fuq dan il-livell biex inkunu nistgħu nigarantixxu l-aċċess għas-swieq għal eh, l-operaturi finanzjari li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. Dana fuq dak li għandu xjaqsam mal-TTIP eh, u ma diskutejniex fuq punti oħrajn fil-kulleġġ. Però il-pożizzjoni tal-Kummissjoni sissa hija dik li għadni kif esprimejt. Mbagħad hemm biċċa tal-mistoqsija ta' Sinjora Ferreira, ċoe kemm kemm huma prattiċi dawn il eh, taħdidiet interkontinentali u kif jinteraġixxu ma' TTIP. Ma, ma jinteraġixxux ma' TTIP għax nagħmluhom palma dejjem għamilniehom. Kull darba li kunem problema fuq il-konverġenza regolamentari mal-kollegi tal-Stati Uniti, niprovaw nirsolvu blaħjar mod u fl-interess tal-operaturi kollha fuq suq kemm tagħna kif ukoll tagħhom. ċoe Eh, illi nirrispettaw ċerti regoli u biex ma jkunx hemm regoli doppi fej possibbli wkoll nipprovaw aħna nippromuovi eh, eh, su transatlantiku l-iktar simili possibbli għal servizzi finanzjari. Li nistgħu nibbażaw fuq supervizjoni u fuq il-fiduċa reċiproka. Fejn kellna problemi kif ġara fuq id-derivati, kif għanna issa u kol potenzjalment fuq il-benchmark, allora nitħlu fid negozjati informali biex niprofaw nirsolvu il-problemi. E, u dan huwa l-proċess li aħna segwina anki fuq il derivati per eżempju ma nafx ekkem xrabta, aħna ma namlux rabta ma TTIP, laqasuma, dawnu ma negozjati li kienu jeżistu qabel TTIP, anki jekk TTIP eh, tfalli, eh, dawnu negozjati se jkomplu, għax kull darba li kunem problemi um, fuq l-interazzjoni ta' żewġ standard, aħna nirsolvu eh, nirsolvuhom mal aktar kmini possibbli. Naturalment, wieħed jista' jgħid li aħjar illi li jekk dan il-proċess jaħdem tajjeb ma jkunx hemm mbagħad eh, bżonn ta' tip. Però aħna din l-idea qatt ma tradu ċejnija eh, fin-negozjati. Aħna dejjem nippruvaw eh, li negozjati jaħdmu bl-aħjar mod biex iswi jaħdmu f'ambjent tajjeb u żgur. Grazzi Sur Gossens Għana dana nistaw narqu l-punt 16 fuq l-agenda il-punt 17 AOB. Nistaw nadu għalet għal punt 18 il-għalimis li ħassir fi 3 ta' frar mit 3 ta' mar nofsinar sa' 6 u l-għada mid-disa sa' nofsija u mit-tlieta sal 6 u nofs. Nirringrazzar il-kulħadd.